qed nadotta eh, se nkun qed nadotta skont regola 77 se nkun qed nadottaw dawn il-direttivi u regolamenti li s-sibu l-lista tagħhom. Qabel ma ngħaddu għall agenda l-Onorevoli Korzak li tas eh, eh, jitlob il-mikrofonu fuq point of order. Sur President, kollegi, jiena nixtieq ninformakom illi fil-25 ta' jannar il-poplu Grek ħatar gvern ġdid. U issa il-kredituri qed ikomplu jisħu illi xorta dan se jkun eh, maħnuq jiena qed nitlobkom il-koll biex tgħinuna inwaqfu inwaqfu il-fatt illi il-Grigi qed ikomplu jiġu eh, daqshekk eh, maħnuqa u jkomplu jisofru. Il-Grigi għandhom ikollhom il-libertà li jażlu l-futur tagħhom. Grazzi. Mela, inkomplu bil-ħidma li għanna qoddimna din il-ġimgħa. Għandkom point of order ieħor Iva, jekk joġbok. 15 ilu sar deklarazzjoni li kienem dikjarazzjonijiet xenofobiċi fuq ir-Rumeni. Eh, Gianluca Bonanno, il-membru parlamentari, kien responsabli għal dawn id-dikjarazzjonijiet. Huwa għal illi il rumeni kapaċi jagħmlu massakru għal ftit euro. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa eh, inaċċettabbli li jingħadu dawn l-affarijiet u li naċċettaw dawn l-affarijiet li ma jsir xejn fuqhom nkunu qegħdin indajfu u intebbaw din l-istituzzjoni parlamentari u għalhekk jiena nixtieq nitlobkom biex tadottaw pożizzjoni ċara fuq din il-kwistjoni u nitlobkom tieħdu azzjoni u tikkastigaw kummenti xenofobiċi mill-MP Gianluca Bonanno u minħabba u koll dak li rajna f'dawn l-aħħar 15 naħseb li għandu jkollna dibattitu dwar dan is-suġġett. Grazzi. Ja, bitte sehr, kolleg. Jekk joġbok. Mela, dawk il-points of order, il żewġ points of order li saru ma kienux points of order, kienu kienu biss eh, diskorsi aħjar ninżommu mal-porn sufar dar inkella kull min ikollu tit jagħmel diskors jista' jaqbad u jitkellem meta jrid. Ja, Ihre Äußerung hatte auch nichts mit der Geschäftsordnung zu tun. Äh, Għandek raġun, imma li qed inti laqas ma kellux qasam mal-aġenda. Frau Kollegin Tapardell, L-Onorevoli Tapabdel. il-kommenti li jisiru mill-membri tal-Parlament Ewropew barra minn dil-Kamra inti qed semmi kummenti li saru mhux f'din l-awla imma f'intervista li saret fl-Italja. Dawn mhumiex affarijiet li jiena nista' nikkastiga jew ninvestiga l-attivitajiet kollha l-oħra tal-membri konċernati u tal-Onorevole Bonanno iva jiena responsabbli tagħhom jekk dawn l-affarijiet isiru fil-Parlament Ewropew. Għada ser inkun qed insemmi x'passi ttieħdu kontra is-Sur Bonanno. F'dak għandu x'jaqsam ma' kummenti xenofobiċi u razzisti mill-bqija hija l-awtorità ġudizzjarja ta' dak il-pajjiż li tittieħu azzjoni, imma f'dan il-każ